Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, la séance est reprise. Mela, signori, eh, nibdew bis-sessjoni tagħna tal-lejla. Eh, il-minuti tal-seduta tal-bieraħ ġa ġew ċirkulati jekk hemm xi kumment eh, le, allora dak il-każ naħdduhom. Sanna ħames mozzjonijiet fuq rizoluzzjoni fuq għall-Iran, kasta ta' Abadi, issa naddi l-kelma l-Sur Mazzakis l-ewwel kellim. President, Komissarju, li għadu kam wasal, il-persekuzzjoni ta' tal-rebiħa tal premier Lobel Shirin Abadi